il-kumpanijiet Issa rridu ngħaddu għal azzjonijiet. L-Unjoni Ewropea għandha tibda tapplika sazzjonijiet individwali b'mod immedjat sabiex ikollha anzi titfa' iktar pressjoni dirett fuq ir-reġim. Naħseb illi m'għandniex inwaqfu kull kuntatt mal-Gvern ta' Nikaragwa, ir-riforma elettorali, elezzjonijiet ħilsa u ġusti it-tmiem ta' repressjoni dawn jaslu biss permezz tad dialogu għalhekk id-diplomazija Ewropea jista' jkollha rwol importanti għandna nitfgħu pressjoni fuq ir-reġim però m'għandniex nagħlqu l-bibien għandna nkunu anzi intelligenti u nassiguraw li dak li nagħmlu ikun ta' min jagħmlu. Grazzi ħafna. Naddu issa għall proċedura tal-Catch DI, Isur Lopez Aguiar għal minuta grazzi ħafna Sur President, Rappresentantoli, Sur Borrell, Nixtieq naqbel ma daw kollha li tkellmu dwar detenzjoni arbitrarja, eżekuzzjonijiet, priġunier politiċi f'Nikaragwa. Dan l-istess bħalma qed naraw f'Nikaragwa, anzi fil-Venezuela, is-Sur Ortega però ġie elett permezz ta' elezzjonijiet u f'kull elezzjoni ta' Nicaragua kellna osservatur elettorali min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna konna hemmhekk, konna xhieda kif nistgħu nassiguraw illi fil-futur ikollna elezzjonijiet li huma ħilsa u ġusta jkunu trasparenti u verament demokratiċi. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tkun parti mill-missjoni ta' osservaturi elettorali sabiex tara li dan jiġri fil-prassi irridu nużaw ir-riżorsi diplomatik li kollha tagħna sabiex nerġgħu lura d-demokrazija f'Nikaragwa irridu nagħmlu dan kollu ċar li l-President Ortega għandu jitnaħa mill-kariga permezz ta' elezzjonijiet ħilsa jekk dan ikun ir-riżultat. Grazzi ħafna l-Onorevoli Wallis, grazzi ħafna Sur President. Jekk tisma' dak li trid huwa ta' problema ħafna nies fil-1997 e- e- iċċelebraw it-tmim tar reġim ta' Samoza. Is-sena l-oħra kien hemm protesta fuq kolb ta' stat. Istudenti mexxew din il-protesta. <clears throat> minn organizzazzjoni li spiss tindaħal b'mod politiku qed naraw illi l-figuri fil-konfront tal-gvern mhumiex reali dan il pajjiż u pajjiżi oħra tal-Latin Amerika sofrew ħafna minn minn intħil tal-Istat Uniti fl-aħħar snin. fil pajjiż hemm ħafna kumpaniji Amerikani li qed imexxu is-sitwazzjoni. Wasal iż-żmien illi l-Unjoni Ewropea tieqaf u tippermetti lin-nies ta' Nikaragwa, ta' Venezuela, ta' dawn il-pajjiżi kollha jiddeċidu l-futur tagħhom stess. Grazzi l-Onorevoli Castaldo għal minuta. Grazzi, pre President kollegi ippermettuli biex eh, nuri, nuri kemm jiena qrib il-poplu tal-Nikaragwa u għal dan il-kriżi umanitarja iktar minn 300 eh, ruħ mejt, mejtin, eluf eh, imweġġajn, etc. Dawn kienu f'dimostrazzjonijiet il jider li din protesta diretta lejn l awtoritajiet eh, fil-pajjiż u hemm pilastru essenzjali ta' dimostrazzjoni ta' demokrazija li huwa nieqes li huwa libertà ta' espressjoni għandek il-President Ortega li li influenza ħafna l-ordin demokratiku tal-pajjiż, il-priġunieri jgħixu f'kondizzjonijiet ta' ħajja ħażin inaċċettabbli u nistiednu l-awtoritajiet biex jassumu responsabiltajiet tagħhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali imma rridu napplikaw sanzjonijiet individwali jeżis kollegi. Huwa huwa possibbli li daw in-nies joħorġu mill-kriżi u aħna rridu nsostnuhom. That concludes Catch the Eye, and I give the floor to the Vice President of the Commission. Bekna l-proċedura tal-KGI u ngħaddi l kelma lura lil Sur Borrell. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom il-koll. Żgur il-fatt li naslu għal soluzzjoni paċifika jkun ifisser li jrid ikun hemm riformi elettorali biex in-nies ta' Nikaragwa huma stess jiddeċidu il-destin tagħhom. Jien ma naħsibx il-tort huwa ta' CIA u tal-Banana Company. Għanna sitwazzjoni ta' repressjoni, ksur ta' dritt tal-bniedem, bir-reġim ta' Ortega. Il-fatt li Ortega kien u kol guerriero kien huwa ġellit eh, li fi żmien kien u qiegħed jipprova eh, iwaqqa l-gvern ta' dak iż-żmien. Imma isu nesa da dak iż-żminijiet. Kulħadd jixtieq li l-affarijiet imorru għall aħjar imma l-politika ma timxix bix-xewqat, ix-xewqat tajbin għaw min tkellem fuq il-ftejim kummerċjali li nissospenduh bejn dak li hemm bejn l-Ewropa u l-Nikaragwa. Jiena naħseb li jekk da nissospendu ħiġib iktar batija għan-nies tan-Nikaragwa, mhux biss fin-Nikaragwa, imma fil-bqija tal-reġjun tal-Amerika Ċentrali. Ma naħsibx li din hija tajba. il-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma ridux nissospenduha biex ma nkunux ta' nġibu ktar dannu n-nies. Aħna rridu naraw li l-għajnuna tagħna ma tkunx qed tintuża mir-reġim. Aħna rridu nejnu dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem, anke ġifiri fil-Nikaragwa Kosta Rika għaliex anki l-Bank ta' Investiment Ewropew ma sospendix il-xogħol ma' Nikaragwa l-istess raġunijiet għandna obbligi wkoll eh, skont il-kuntratti. L-elezzjonijiet bikrija fid-demonstrazzjonijiet tas-sena l-oħra l-oppożizzjoni kienet insistiet fuq elezzjonijiet antiċipati u talbet it-talba kienet eh, ma ġietx mill-qwa mill-President Ortega Jekk ir-riformi elettorali ma jiġux adottati qabel, il-proċess elettorali se jkun għal xejn. Il-priorità tagħna għandha tkun l-implementazzjoni ta' riformi elettorali għabbażi ta' rekomandizzjonijiet li jsiru mill-Unjoni Ewropea. Ġifiri skont l-aħħar missjoni ta' osservazzjoni li kellna, aħna l-Dortega maħriġnilux eh, sanzjonijiet u l-qas il-Viċi President Murillo anki jekk l-Amerika u l-Kanada għandhom il-sanzjonijiet anki fuq livell personali mal-familja ta' Murillo. Aħna dan ma minniħx. għax naħseb li sta li stati membri li frettu fuq din il-possibilità tista' tiġri imma sanzjonijiet edinem biex ġelu jġibu ċertu inċentiv biex ikunem ir-riforma. Aħna missjoni ta' salvazzjoni tal-elezzjonijiet se nibbatuha fin-Nikaragwa Fis-sitwazzjoni ta' bħalissa ta' repressjoni, il-fatt li m'hemmx laqqas seħil ta' stat ta' dritt, ma naħsibx li tkun jagħmel sens li nibatu n-nies josservaw l-elezzjonijiet. Ovvjament rridu nkomplu pressjoni diplomatika biex il-priġunieri jinħelsu. Kif qed jagħmlu ħafna pajjiżi ma l-HOD tagħna fin Nicaragua qed iżur il-familji ta' dawn il-priġunieri u missir maja. U se nkomplu din il-pressjoni politika għax naħseb li bekk din il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li qed naraw m'hemmx l-ebda skuża għal-jom. Qed nitkellmu fuq reġim li Zgur lebda aġir li għandu ma nistaw insalvaw. Nistaw u kol nżidu l ista ta' sanzjonijiet imma jekk dan isir il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea jridu jiddiskutu u jiftemu anki b'mod unanimu. Għalhekk jiena nitlob għall-għajnuna tagħkom sabiex il-sitwazzjoni fin Nicaragua niffaċċjawha e, situazzjoni li hija ħażin kważi daqs kelfinija il-Venezuela. Imma Nicaragua mhux ta' spiss insemmuha naħseb tajjeb li qed niddiskutu dan il-pajjiż illum. Grazzi. Thank you, Mr. Vice President. Grazzi, Sur Vici President, għandi irġevejt ħames mozzjoni ta' rezoluzzjoni biex nalu dan id-dibattitu minn dawn il-gruppi politiċi l-SND, il-ħodor, e il ppr Renew u l-ICR. Id-dibattitu bekk issa nista' nagħlqu il-vot eh, naħduh għada. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa dikarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni il-Preżentant Oli tal-Unjoni għal affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà it-trażin violenti tal-protesti riċenti li qed isiru fl-Iran. Nfakkarkom li tistgħu titolbu wkoll keġdijaj anke l-kartelluni blu bħal bis-sistema tas-soltu jew inkella b'sistema elettroniku li l-istruzzjonijiet issibuhom Fil-ħdejn il-bib tal-hemicycle, kol nfakkarkom l-mistoqsijiet tal-karta l-lum blu huma possibbli wara li jkun hemm diskorsi għannom tal-gruppi politiċi. Dibattitu se jinfetaħ ma' Sur Borrell, viċi President tal-Kommissjoni, reprezentant oli tal-Unjoni, għal affarijiet barranin u politika s-sigurtà. Borrell fidek, Sur Borrell fidek. President, onorevoli membri. Intom tafu tajjeb li l-Iran għaddej minn kriżi serja, kriżi ekonomika, hemm mediċini li memx biżejjed il-mediċini, inflazzjoni, ħafna qat u dan kollu ġab il-protesti. Jiena u l-uffiċju tiegħi ilna insegu dawn il-protesti segwi minn du imbdow fil-15 ta' Novembru ġifiri xar ilu. Aħna dejjem ippruvaw li konna informazzjoni ta' min torbot fuq fuq il-numru ta' nis li ġew arrestati, dawk midruba u dawk li wkoll ġew maqtula. Intom rajtu il-videos ta' snipers li jisparaw fuq dawk li qed jipprotestaw Għalu, aħna għanna formazzjoni li xi 7000 persuna ġiet arrestata. Ċifiri, numru kbir ta' nies ġew arrestati, il-protesti għadhom għaddejjin aħna urejna li d-dispjaċir tagħna edna u kol b'mod pubbliku u anki b'mod privat fil-fatt l-ewwel sqarrija tiegħi bħala rappreżentant qoli ġifieri għannom ta' 28 stat membru għadna 28 fid-9 ta' Diċembru kien l-ewwel sqarrija kienet dwar il-protesti fl-Iran. Fil-sqarrija tiegħi edna biċċar li minkejja tal-bit għal trażin mill-forzi tal-Iran dawn tal-aħħar ma waqfux u bekk kien hemm ħafna nis li il ħajjithom u nies li ġew midruba. Għalhekk għal darb'oħra jiena nenfasizza l-punt li l-użu tal-forza kontra dawk li qed jipprotestaw mhux violenti ikun fejn ikun il-pajjiż aħna qed ngħidu li ma naqblux magħha niddenunċjawa Hemm bżonn li jisiru investigazzjonijiet biex nkunu nafu eżattament kemm ġew maqtula nies, kemm ġew arrestati nies. U naraw minnu responsabbli ta' din il-vjolenza. Sur President jiena naf li em, dan it-trażin anki l-fat li nalqet kienem l-imblukkar tal-internet biex ħadd ma jkun jista' segwi l-informazzjoni jkun jafa eżatta. Aħna impenjati fl-approċ tagħna mal-Iran se li jkun ibbilanċjat inkompluħ biex nindirizzaw kull kwistjoni li tinkwetana. U ovvjament dan jinkludi it-ħassib nissa ilu mana dwar il-qada ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Anki ġifiri fid-dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran tal-livell oli bl-adozzjoni wkoll tal- il-DCPOA ġifiri il-deal fuq nukleari mal-Iran dejjem għajjimna aħna każijiet ta' ksur ta' dritt tal-bniedem. Aħna u kol mod regolari dejjem diskutejna mal-autoritajiet fejn tlabna l-progress progressar dwar il-dritti il dritti tal bniedem anki ġifri kemm tintuża il-pena il pena tal il-drittijiet tan-nisa u anki il-prass il-fatt li l-Iran ta' spiss jarrestaw nies li jkollhom ċittadinanza doppja. U l-ġurs maquda u l-Kunsil ta' dritt tal-bniedem ukoll jaħdmu f'dan is-sens fl-istess riq Sur President, onorevoli membri, jina eh, nifhem li il-protesti huma gravi ħafna, situazzjoni mħabba fihom hija gravi, lek aħna ninkomplu nitolbu nagħmlu appell għal azzjoni konkreta fil-xogħol diplomatika li aħna nwettqu mal-Iran li ovvjament mhux limitata tal problemi tan-nukleari, aħna nemnu bisħieħ li l-awtorità l-Iran hemm bżonn ukoll jirrispettaw l-obbligi internazzjonali tagħhom. Anki ġifieri dikarazzjoni tal- internazzjonali ta' dritti tal-bniedem anki drittijiet ċivili u politiċi. Libertà tal-espressjoni, libertà tal-aqda, tan-nies u għalhekk jiena nistenna bil-ħerqa li flimkien ma'kom naraw inkomplu naħdmu li dawn id-drittijiet jiġu osservati illum tkellimna f'ħafna sitwazzjonijiet fejn dawn, dawn drittijiet mhumiex eh, eh, assigurati u għalhekk irridu naħdmu nkomplu naħdmu flimkien fuqhom. Grazzi. Grazzi sur Viċi President. Issa nisimgħu lis sur Bazescu għal Pepe. Minuta, sinjur, minuta u nof, sanzi. Grazzi ħafna. Peress li l-Unjoni Ewropea trid kosta kollox li naslu għal ftejjim nukleari, ir-reġim ta' Teran ħareġ il-forza kollha issa kontra il-poplu tiegħu trażin violenti nafu li hemm korruzzjoni u kol is-sanzjonijiet tal-Amerika mill lajja Khomeini qed naraw it-trażin violenti tal-protesti li il-protesti mifruxa fil-pajjiż kollha l-Iran in-nies Iranjani li jiġu minn 141 belt fl-Iran edin jipruvaw jalqulhom ħalqhom. Ir-reġim tal-Iran qed jagħmel jipprova jirrażżan il-protesti permezz ta' violenza qatt ma rajna bħala. E, nafu li hemm xi 1500 persuna li inqatlet, 4000 li huma midruba, eluf oħra li mijiet anzi mijiet oħra li ġew arrestati. L-Unjoni Ewropea għandha l-obbligu li mhux biss protesta imma li taġixxi. Aħna rridu naċċettaw il-fatt ukoll li l-Unjoni Ewropea meta tkun qiegħda eh, tinnegozja mal-Iran qiegħda tiġi rikattata mħabba dan il-ftehim eh, tan-nukleari. U għalhekk aħna isna qed nagħlqu għajnejna il-President jiwaqqaf il-kellim li mar oltre il-ħin. Issa imiss Issu Ruiz Deves għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Vice President, u Reprezentant Oli, nil-għawk mana għawne, grazzi tal jinti eh, tal ħili li qed dedika biex nindiskutu dawn il-punti kollha ta' ksur ta', ta dritti tal-bniedem madwar id-dinja, għannom tal-essendi jiena nixtieq ngħidlek li aħna naqblu mal-pożizzjoni tiegħek, pożizzjoni li inti tajt ħafna dettal fuqha hija konsistenti wkoll fil-kundanna u l-fatt li mhux qed naċċettaw x'qed jiġri fl-Iran minn eh, xahar ilu. Inżid xi żewġ punti ma dak li qed inti nixtieq infakkar li dawn id-demostrazzjonijiet bla ebda dubju huma l-ikbar li rajna minn mindu hemm dan ir-reġim dan l-aħħar 40 sena tiegħu dan ir-reġim protesti li suppost kienu qed isiru b'mod eh, paċifiku. Mir-rapport ta' Amnesty u anki mill-ġnus maquda nafu li kien hemm mill-inqas 300 persuna l-inqatlet bejn 7000 u 8000 li ġew midruba, eh, eh, mijiet li ġew arrestati. U dawn li ġew arrestati qegħdin jiffaċċjaw anki l-pina tal-mewt. Il-familjari eh, tagħhom l biss jafu flima lokalità jinsabu flima ħabs jinsabu. M'għandhomx dritt li jiġu li jiġu li kollom avukati li defenduhom Nisperaw li verament inkomplu naħdmu f'dan il-qasam il-vot fil-Parlament Ewropew ikun ifisser li l-vuċi tal-Unjoni Ewropea tinstema. Il-Gvern tal-Iran reazzjoni tiegħu kienet violenti u naħsbu li fil-xhur li ġejjin affarijiet se jmorru għall-ar. Ovvjament aħna għandna bżonn li konna dialogu mal-Iran u nisperaw li l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea tkun kapaċi tkompli. Is-Sinjura Porit għal-Rinju, grazzi. Wara l-aħħar rezoluzzjoni ta' settembru dwar il-dawk li ġew arrestati anki Nazrin eh, Ratcliffe li issa da għal raba mm, miliet wieħed wara liħor li għada fil-ħabs fl-Iran, persuna li għanda il-nazzjonalità doppja. U wara dan kollu mill-revoluzzjoni tal-1979 rajna l-ikbar protesti minn dak iż-żmien imħabba li olow il-prezzijiet taż-żejt nafu li kienem 7000 persuna li ġat arrestata mijiet li ġew midruba u skont Amnesty International l-inqas 340 anki li inkludu tfal inqatlu. Il- Libertà tal-espressjoni, libertà li n-nis jinaqdu, eh, dawn id-drittijiet qed jiġu miċħuda. Eh, dawk li qed jipprotestaw fl-Iran għandhom raġuni leġittimu li jipprotestaw. Imma l-awtoritajiet verament raznuhom bl-iktar mod violenti dawn dawn it-tip ta' azzjonijiet mhumiex qed jipproteġu n-nies tal-pajjiż. Kien hemm ukoll l-imblukkar tal-mezzi ta' komunikazzjoni biex bekk in-nies iċ-ċittadini ma tħallowx eh, jeżerċitaw il-libertà tal-espressjoni tagħhom dawk li jiddefendu drittijiet ta' dritt tal-bniedem, l-avukati, l-ġurnalisti, kollha qed jiġu imrażna fir-riżoluzzjoni tagħna qed titlob li min qed jipprotesta u ntefal ħabs jiġi liberat. U anki l-Unjoni permezz tal-politika barranija tagħha tkompli titlob Eh, li tompli taħdem u li l-Kunsil ta' dritt tal-bnidem eh, jitlob għal spjegazzjoni. In-nies li qed ibatu fl-Iran ma jistgħux jistennew iktar. Grazzi ħafna. Mr. Urtasun, one minute and a half. Għaj minuta nofs il-kellim li miss. Grazzi ċe. Iktar minn 300 t-għatlu, l eluf arrestati, tul dan l-aħħar xahar minħabba protesti fl-Iran imma il-gvern Iranjan ma tax l-ebda informazzjoni dwar protesti u jibqaw jibqa imeri il-vjolazzjonijiet kbar u ksurijiet kontra d-drittijiet tal-bniedem. E, Emmijiet mejtin u hemm claims li jgħidu illi qed ikun hemm trattament ħażin fost il-priġunieri nies differenti mill-loqsma tal-ħajja qegħdin jipprotestaw fuq id-dirti tal-bniedem u rridu jnisħu fuq l-awtoritajiet iranjani biex jassiguraw li jkun hemm investigazzjoni imparzjali mmexxija minn Nazzjonijiet Uniti twetta biex tiverifika l-fatti propju kulħadd ikun responsabbli u kontabbli u l-Istati Uniti għandha tassigura skrutinju billi tissuġġerixxi eh, għall-allegazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Kull ma jmur is-sitwazzjoni fl-Iran qiegħda dejjem tmur allar u dawn il-protesti juri juru ta' dak li qed jiġri. Nisħaq u nitlob l-rappreżent li biex ikompli għaddej bil-ħidma diplomatika u ħidma oħra biex jassigura ruħu biex iġib l-Iran fuq mejda ta' taħdidiet u rridu naħdmu u nassiguraw li kulħadd jirrispetta dak il-qafas u dan huwa neċessarju importanti. Grazzi ħafna. tem li di Is-Sur Rivier għal żewġ minuti. Grazzi. Dan l-ajatolla ilu sentej li jgħetu kritika kontriħ l-Iran nafu li dejjem kien bejn ir-Russja, iċ-Ċina u l-Amerika din eh, l-Arabja Sawdita u koll u l-Iran kompla eh, iġib il-problemi fis sirja aħna nikkundannaw il-politika islamiku aħna il-poplu tal-Iran rridu nejnu nikkundannaw u koll il-diplomazija tal-Occident tal-Punent l-Katar, l-Saudi Arabia, għax kollu dawn jamlu l-situazzjoni għar aħna dejjem irridu nagħtu lezzjonijiet eh, ta' morali. Qed nitkellem ah, anki hawnhekk nafu li l-libertà tal-espressjoni tiġi maħnuqa l-Unjoni Ewropea tilfet kull kredibilità anki fil-fant eh, nifsani wara l-fjasko tal-Libja u tas-Sirja. Ejja inħallu n-nazzjonijiet tal-Ewropa jiddefendu l-interessi tagħhom nħallu il-popli jiddeċidu huma d-destin li jridu għalihom. On behalf of Fissem li sijar, is fotiga minuta u nofs. Grazzi tal-kelma. Anka l-iktar numru kawt ta' vittmi tal-crackdown reċenti li kien hemm fl-Iran kontra dawk li jipprotestaw b'mod paċifiku jfissru eh, numru xokkanti ta' mwiet eluf qegħdin jiġu persegwitati u jinżammu fil-ħabsijiet. Eluf nies imweġġajn u meta nawdi s-sitwazzjoni rridu inqajmu l-vuċi tagħna, nollu l-vuċi tagħna u jiena grata ħafna lill parlament Ewropew li fuq diviżjonijiet politiċi aħna kapaċi nippreparaw Resoluzzjoni konġunta li fejn qed nikkundannaw ir-reġim tal-qtil li qed isir u nitolbu il-Nazzjonijiet Uniti biex tintervjeni b'mod indipendenti fl-investigazzjoni tal-kwistjoni u tiħtieġ mill-reġim biex jippubblikaw numri ta' min serraħ fuqhom jirilaxxaw l lill familji tagħhom tal-vittmi u jġibu fit-tmiem is sitwazzjoni fejn dawk li huma responsabbli jibqgħu iħalluha lix jibqgħu jadduha lixxa il-vjolenza kontra s-soċjetà fl-Iran. Grazzi ħafna. On behalf of gue ngl mrs ernst one minute and a half Kelima li jmissa minuta nofs l-ewwel ħaġa drittijiet tal-bniedem huma universali. Ejja nkunu ċari. Tkun fej tkun qed tgħix ikunu x'inhuma ċirkustanzi mhumiex negozjabbli. Il-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem inkarċerazzjoni tan-nies, til tan-nies. Ma tistax tiġġustifika Ma tistax tispjega, mhux possibbli. Allura l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nappoġġjaw dawk l-Iranjani li qed qegħdin jipprotestaw, nappoġġjaw it-talbit minn tagħhom l-2019 ovvjament tajna l-premju ta' Sakharov u nixtieq nħoddi l-opportunità biex nitlob il-ħelsin ta' Sinjor Rightcliffe. Allu it-tieni titkellmux fuq is-sanzjonijiet Amerikani u titkellmux fuq il-fatt li l-iktar nies effettwati huma dawn in-nies, ma nis kif nistgħu nkunu kwieti quddiem da kollu. Dal-problemi ma jsirux biss fl-Iran imma anke fl-Istati Uniti u jekk aħna rridu nieħdu bis-serjetà d-drittijiet tal-bniedem, trid tikkritika l-Istati Uniti tal-Amerika wkoll Din ħaġa eh, eh, li twassal għal ripressjoni taħsbu l ħajjin bidel ir-reġim ħalluna. Dis sitwazzjoni hija il-hardliners fl-Iran eh, illi huma responsabbli għal ksurijiet fid-drittijiet tal-bniedem. Allura kjoġobkom hudu din bħala ħaġa serja. Ma naħsibx li għandna nkunu naif, għandna insejħu l-affarijiet kif huma, nkunu serji fl-approċċ tagħna. Issa is-sur Patin għal minuta u nofs. Jiena nikkundanna il-imwiet tal-violazzjonijiet fl-Iran u l imprigjonament ta' priġunieri bħal Redcliffe imma l-an ta' politika ta' numru wieħed hija li jibnu l-armi nukleari biex jistabilizz biex juħduha kontra l-istabilità tar-reġjun. Aħna għandna nippreparaw ruħna b'falliment u nħarsu għal-tieni pjan minn flok x'namlu. Et nipruvaw et eh, indumu ħafna u maħna nagħmlu xej f'dak li għandu x'jasamma sanzjonijiet minnaħa tal-Istati Uniti. U il-pjan għaż-żejt ta' l-Unjoni ta' l-Iran eh, għal-Russja ma ħadmitx l-Iran issa qed jeddet repriżalji kontra membri tal-Unjoni Ewropea. U l-koalizzjoni ta' stati membri u dimsiħba oħra għandhom huma parti mis soluzzjoni L-Unjoni Ewropea edha bil-edha ma tagħmel xejn. Ħafna nies dal-Parlament Eh, jikkritikaw il-President Trump u u jagħmlu mill-aħjar biex jinsulentaw l-ikbar l tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Amerikani biss għandhom is-seta ir-relazzjonijiet u l-influenza fir-reġjuni biex l-affarijiet jitjiebu fir-reġjun. Aħna jridu li il-Brexit ħajġib relazzjonijiet tajba fl-Istati Uniti u din ħajtkun tajnuna. That concludes. U bekka laqna l-lista tal-kellima. Minissa l-qoddim il-blue card mistoqsijiet issa huma permessi. Mela l-kellim li jmissuha is-sur Handel għal minuta nofsek jogħġbok. Grazzi ħafna. President, rappresentant Oli, Borrell, jina twilit fl-1979 minn dak iż-żmien ir-reġim eh, fl-Iran kien qiegħed diġà hemm qabel is-soċjetà kollha kemm hi kienet miexja lejn futur mimli kuluri u mhux l-iswed biss li huwa l-kulur minn dakinhar l-għaw jekk tħares lejn is-soċjetà Iranjana meta ngħidu li protesti eh, tkissru permezz tal-violenza m'għandniex ikollna l-istampa ħażina ejja ma naħsbux li sempliċement eh, daqqa ġolim nieħer jew xi eh, ikissrulu parti minn għadmu imma dak nies mejtin. F'nofs Novembru xi danu li kienet jiġri u dan huwa biss il-bidu tas-sena 2020. X'ridu nagħmlu? Rridu nkunu ċari hawnhekk illi ma nagħtux kredibilta lir reġim ma nemnuħx, u rridu nruha magħna u ma nix inħallu lill iranjani li koll li jilħqu biex ikollhom il l-armi ta' distruzzjoni tal-massa, għax dan tkun ta' teddida tkun ta' teddida għal assigurta fid-dinja. Aħna dan ħaqna namluħ l nies ordinarju nejnuhom eh, biex imorru lura demokrazija. Grazzi ħafna. Eh, L-Onorevoli Xantox għal minuta. Grazzi, Sur President. Inqas minn xar meta l-Parlament jiġi lura qed jiġi lura biex jiddiskuti l problema serja fl-Iran u l-sitwazzjoni marret allar u l-Gvern Iranjan mhux biss injora eh, l-appelli għal kalma imma b'mod vjolenti eh, waqqaf u kisser il-protesti fit-toroq li qed jipprotestaw minħabba sitwazzjoni miskina li hemm hemmhekk sansi ta' zewġ titfal ġew maqtula. E, e, arresti arbitrarji, trattament inuman ta' nies li qegħdin jinżammu arrestati, violenza ta' kull tip, u hemm talbiet ukoll e, biex il-mexxejja tal-protesti jaqtawilhom għal-mewt. Affajtu maħna ma nistgħux ninsew rispett tad drittijiet tal-bniedem huwa parti fundamentali li fid-dialogi li, li nagħmlu aħna u għandu jkun parti mid-dialogu fuq livell li bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran. Jiena eh, rappresentant rridu namlu kull ma u possibbli biex l-attoritajiet iranjani ikunu konformi ma dak kollu li huma affermaw. Grazzi one minute and a half. L-Onorevoli Groschel għal minuta u nofs. Signuri. dak li ġarra li wasal għal mijiet ta' imwiet huwa tifkira tal-intransiġenza tar reġim Iranjan ovvjament jista' jkollna opinjoni differenti fuq e, jekk eżempju l-ftehim kien ġustifikat, però l-ebda azzjoni ma tista' tiġġustifika l-vjolenza tar-reġim illi qed jissopprimi l popolazzjoni il-konsekwenzi m'għandhomx jiġu jkunu skuża għall-brutalità tar-reġim illi qed ikun repressiv qed juża l forzi militari mhux biss fl-Iran iżda fir-reġjun kollu. L-Unjoni Ewropea kollha minkejja l-interessi ekonomiċi u politiċi għandu jikkondanna il is-sanzjonijiet u għand ta' tisħaq mal interlokuturi l-oħra sabiex jagħmlu l-istess il-brutalità tar-reġim tal-Iranjan juru wkoll illi il-reġim mhux se jassigura li jibqa' ħaj jekk jibqa' sejjerek hemm bżonn ta' bidla politika u soċjali grazzi. Grazzi ħafna, President li ma popli eh, jaċċetta ma jagħmel mingħajr ma jipprotesta li il-fuel jirdoppja millu malada. Naraw dawn l-affarijiet fi Franza wkoll. Imma fl-Iran n eh, nis ma protest ma komplux protesta għax ġew imrażna b'mod violenti. Anki ġifri min jiġi arrestat jispiċċa li jista' jingħata l pena tal-mowt li jes u diplomazija franċiża eh, issa qegħdin jistħu eh, bil-rol li kellhom fil-negozjati ta' Vienna biex iwettqu dak li riret l-Amerika. Ovvjament li kunem iktar sanzjonijiet dawn l-istrateġiji mhumiex tajbin is-soċjetà tal-Iran hija nazzjonalista ħafna ma, ma tippermettix li, l-barranin jiġu jimponu anki kumpanniji qabel nagħmlu koll inizjattiva ġdida hemm bżonn naraw x'għamilna fil-passat x'għamilna ħażin. One minute. Thank you, uh, Mr. L-Onorevoli Weimers, grazie ħafna sur President, rappresentant Olli Borrell, nixtieq nitkellem dwar storja ta' żewġ zaza. Wi, waħda kienet biss kalla biss 14 il sena meta eh, sparawla frasa. Ir-reġim Iranjan, il-familja kellha tfittixa għal tliet ijiem sħaħ qabel ma il-ġisem taħħa treġalura lura li għandhom u dawk li huma responsabbli għal mewt ta' nikta e, qed jgħixu ħajja ta' lussu imorru fil-ħwienet Ewropej, imorru fis fiskejja l-universitajiet Ewropej l-iktar preġistużi, rappreżentant oli irridu għatta magnizja Ewropew issa kontra dawk li abbużaw drittijiet umani ejjew li permettu illi il-familji ta' dawn il-Iranjani il-li qed jagħmlu dan qed jaġixxu b'dan mod illi l-bibin tal-Ewropa hija magħluqa ejja ngħidu lill familji tal-vittmi illi l-Ewropa qiegħda fuq in-naħa tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Benjumea. Grazzi ħafna. L-ewwel nett nixtieq nikkundanna r-repressjoni terribbli li qed issir mir-reġim Iranjan. Din hija repressjoni li skont informazzjoni kontradittorja għaliex ir-reġim qed jipprova jaħbi dak li qed jagħmel lill soċjetà ċivili tajt illi 7000 ġew arrestati, 500 inqatlu, 12 fostom 12 żgħażagħ hemm repressjoni terribbli, ir-reġim qed jgħid li dan tort ta' pajjiżi barranin li qed jinterferixxu. Kien hemm projbizzjonijiet fuq il- ġurnalisti ma setgħux jagħmlu xogħolhom fil-Parlament Ewropew nixtiequ ngħidu liċ ċittadini tal-Iran illi mhumiex weħidhom iż-żgħażagħ illi qed jistaqsu għal-libertà fit-toroq mhumiex weħidhom dawk in-nisa li kun tanar terba jipprotestaw billi naħu l-velu mhumiex weħidhom, il-ġurnalisti mhumiex weħidhom, dawk li jiddefendu drittijiet umani li poġġew fil-ħabs mhumiex weħidhom, importanti li ninsistu u li nkunu konsistenti meta niddefendu drittijiet umani f'dan il-kamra, ejjew nistaqsu l-naħa tax xelluk sabiex ikunu konsistenti għaliex jitkellmu skont fejn dawn il-ksurijiet ta' drittijiet umani jsiru irridu naġġixu bot morali. Nasab illi ir-riżoluzzjoni trid tiġi mlaħma u mhux nikkuddannaw biss però ngħaddu għall azzjonijiet. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gutellan tal-Minuta u Nofs. Sur President, Naseret maquda qalu illi għan l-inqas 7,000 persuna ġew arrestati fl-Iran mill-protestazzjoni tal-massa tax xar li għadda aħna rridu illi dawk illi ġew miżmuma b'mod arbitrarju jinħelsu. Huwa orribli illi nsiru nafu illi il-forzi ta' sigurtà sparaw fuq il-protestanti u ħafna ġew arrestati wkoll. E, l-internet waqqaf għalhekk ħafna ma jistgħux jiddokumentaw kemm nies qed jinqatlu l-ġurnalisti ma jistgħux jgħidu x'qed jiġri fil-post f'ħafna bliet mhux aċċettabbli illi dawk li jipprotestaw minħabba inġustizzi soċjali u ekonomiċi jinqatlu u jiġu mweġġa. Aħna Pala SND ikkondaw l-azzjonijiet tar reġim u nistaqsu illi dan kollu jitwaqqaf issa. Jiena naqbel ma din ir-riżoluzzjoni u aħna nitolbu illi l-vjolenza titwaqqaf aħna nisqu mal-Unjoni Ewropea sabiex tkompli tqajjem dan it-tħassib mal-Iran fi skambji multilaterali u bilaterali. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rodriguez Ramos għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Rappresentant Oli. Amnesty International tkellmu dwar eh, tfal li tqatlu. Qed nitkellmu dwar iktar minn 4,000 li li tweġġew li ġew eh, li ġew mweġġa u tkellimna wkoll ukoll li l-internet twaqqaf il-forzi ta' sigurtà qed jesparaw fuq iċ-ċivili innoċenti hemm familji li ma jistgħux eh, fil-fatt jitfnu il-tfal tagħhom, il-familjari tagħhom, kien hemm ħafna isma fil-anki eh, fil-xmajjar fil-pajjiżi. Aħna rridu nassiguraw li n-nazzjonijiet Magħquda jkunu jistgħu jaġixxu sabiex l-ewwel net jidentifikaw dawk li huma responsabbli għal dawn nazzjonijiet u dawn jinżammu responsabbli ma jistax ikun hemm impunità għal dawn li wet u dawn it-torturi. Grazzi. Is-sur biex minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, sur rappresentant Oni. Jiena fil-ċiklu ta' qabel, is-Sinjura Mogherini dejjem tlabta li tkun iktar stretta mal-reġim eh, violenti tal-Iran ma jistax ikun li aħna nkunu jisna nibqaw nitrattaw isu ma ġara xejn ma reġim li jkun qed joqtol in-nies tiegħu stess hemm bżonn li aħna nkunu iktar radikali, l-approċċ tagħna rrid ikun iktar qawwi. Nopponu u l-reġim irid jagħmel investigazzjoni kontra dawn ir rejati Qegħdin niddiskutu ftehim nukleari. Għad dan hija biss biċċa karta dan il-ftehim għadu validu jiswa għal xi ħaġa edin joqtlu n-nies, jisparawlhom. Kull ma qed jagħmlu n-nies jipprotestaw għax il-prezzijiet tal-fuel irdoppjaw. Is-sur uh, Getta. Um, Diġa, dawk il-mejta fil-bidu eh, kienu, kienu ftit, missa nafu lem iktar minn 300 li nqatlu mill-snipers, dan ir-reġim irid joħloq paniku biża għax huwa għandu oppożizzjoni f'pajjiżu, anki ġifiri fil-protettorati eh, li li minn pajjiżu, ġifiri nafu li li nikkundannaw biss fuq kwistjoni ta' moralità mhux se naslu sur Borrell il-diplomazija tal-Unjoni bil-fors trid toħroġ betijiet oħra eh, meta qed nitkellmu fuq iż-żoni ta' influenza tas-Sunni u tal-Iranjani biex naraw li jkun hemm garanziji ta' sigurtà. Ovvjament dawn il-proposti jieħdu żmien biex wieħed jasal għalihom imma hemm bżonn id-drittijiet jiġu rispettati u dan isir ta' Malaj. Grazzi ħafna. U bekk għalaqna l-lista tal-personi li du jitkellmu hawnhekk u nkomplu bil-catch DI, is-sur Zver, għal-minuta. Grazzi. Naritnej it li għaddu fil-għaxija jiena diġà tħaddit fuq il-numru ta' nis maqtula mir-reġim tal-Iran illum nixtieq jiena nenfasizza il-fatt fatti anzi ċertu affarijiet li hemm bżonn naċċettaw l-ewwel net irridu fl-Unjoni Ewropea naqblu mal-moviment ta' pożizzjoni li qiegħed jipprova isalva d-demokrazija fl-Iran. Rridu niddefinixxu ir-relazzjoni tagħna mal-Iran u ma rridux nibqaw sikta bħall-Amerika hemm bżonn nintroduċu sanzjonijiet ġodda. Hemm ukoll miżuri oħra li aħna nistgħu nadottaw kontra r reġim tal-Iran iċ-ċittadini tiegħu stess ijat ikun violenti magħhom, imma l-Iran huwa ta' ar reġjun fattur ta' nuqqas ta' stabilità qed jiżviluppa armi ġodda ijat ikun ta' teddita l-Iżrael u għal-pajjiżi oħra fir-reġjun, anki inklużi fil-Unjoni Ewropea. Għalek naħseb li tajjeb li naħsbu li nibatu fact-finding mission fl-Iran. Grazzi. Signora Regner għal-minuta. Signora Ward, forsi etaw? Amnesty International għadu kem ħareċ rapport għalu li iktar minn 300 persuna ġew maqtula u mijiet ġew arrestati wara l-protesti li eh, eh, paċifiki li kienem fl-Iran. 7000 attivista, studenti, ġurnalisti, dawn kollha ġew arrestati u issa dawn qed jiġu torturati fil-ħabsijiet. Ma jistax ikun li aħna eh, nħarsu n-naħa l-oħra nafu ġifiri li huwa ċar li l-autorità l-autorità jixtiequ verament irraznu b'mod violenti kull min jikritikom il-fatt anki li jiġu jidmetwa fil-ħabs nis li għandhom ċittadina doppja pal sinjura Radcliffe, em, em, anki Aras Amiri, nafu li dan tal-aħħar kien promotur tal-kultura, kienet eh, tal-kultura missa qed tintuża f'din il-logħba ta' eh, diplomatika ta' ċess. U kol il-tkazbir ta' ġurnalisti u l-familji tagħhom fl-Iran, anke dawk li jaħdmu għal BBC Persian Service, jekk aħna verament napprezzaw il-libertà tal-medja hemm bżonn niddefenduha kullimkien. Grazzi. Mrs. Daly. Signora Daly, al minuta Is-solidarjetà e tiegħi naturalment hija mal-vittmi ta' ta' oppressjoni kullimkien. <clears throat> U anki l-oppressjoni ta' dimostrazzjoni fl-Iran nikkondanna. Ma l-problema hija Anki jekk id-drittijiet tal-bniedem huma universali, l-abużi kollha mhux qed jiġu kondannati bl-istess mod fil parlamentana Kultant eh, jiġu eżaġerati u drabi oħra mhumiex però fil-fatt dejjem huma abbużi ta' stati oħrajn u qatt ma huma tagħna. Eh, stati li għandhom politika indipendenti, stati u ovvju illi irridu nappoġġaw il-vittmi ta' repressjoni. Però l-enfasi f'dan il-parlament hija eh, distorta. Aħna nitkellmu dejjem fuq l-Iran, Ċina u qatt ma nitkellmu fuq l-Istati Uniti jew l-Ewropa jew l-klijenti tagħha. Anki l-oppressjoni tal-Palestinjani, per eżempju, illi huma oppressi mill-kriminali tal-gwerra Izraeljani Bekk inkunu qegħdin indajfu l-awtorità tagħna stess u niftakruh dan il-punt. Sur Castaldo, għal minuta. Grazzi President, grazzi rappresentantori, kollegi. Il-vitmi tal-forzi ta' sikurezza fil-dimostrazzjonijiet tal-Iran huma xi 304 12 eh, eh, il-tfal u 13 il-mara jisparaw fuq il-folla u dana ma nistawx naċċettaw. E, issa bdiet fazi ġdida ta' repressjoni violenta. Kienem ġew arrestati xi sebejn xi sebba telef persuna fostom studenti u ġurnalisti. Nixtieq nagħmel e, kumment Però li mem lebda ġustifikazzjoni għal dawn l-attijiet li jena nikondanna. Però dawn il-dimostrazzjoni e, mħabba il Eh, l-oli tal-petrol imħabba sanzjonijiet tal-Istati Uniti kemm lejn l-Iran kif ukoll lejn pajjiżi oħrajn u dawn kellhom effett negattiv fuq il-popolazzjoni ċivili minar ma uh, waslu għal effett politiku. Dan għandu eh, għandu għandu jħassibna meta strument jolqot il-dawk il-persuni l-iktar dajfa u ma jinfluenzax il-persuni li huma fil-poter. Forsi eh, wieħed irid jerġa' jaħsibha din is-sanzjoni. Is-sur Tomak għal-minuta. Grazzi, President. Nishtiq nitkellem lill-Kummissarju uh, eh, rappresentantoli bħala rappresentant tal- drittijiet tal-bnidem. Tfal, minuri, studenti, għallima, mitu. Dawn huma kollha ċittadini iranjani li ma kellhom l-ebda mod jesprimu ruħom ħlif bi protesta. Id-diplomazija tagħna ma tistax tkun sempliċement kawta. Għandna bżonn ta' azzjoni deċiżiva u nikkondannaw dak li qed jiġri fl-Iran. <clears throat> u ma nistawx nittolleraw eh, dak li qed jiġri issa imħabba il-ftehim nukleari. Eh, L-Iran huwa instabbli u jista' jiddestabilizza ir-raġun kollu kemm eh, Sirja għanna bżon ta' azzjoni deċiżiva minnaħat tal-Kummissjoni. Isur Lopez Aguilar al minuta. Signor Presidente. Grazie Presidente. President. rappresentante Oli Morrell, sfortunatament l'Iran u ħaġa li dejjem għedja tawek fil-dibattiti tagħna dwar dritti ta' nirmi Imma f'din is-sitwazzjoni iċ ċifra ta' ta' mejtin fuq minn 300, 7000 eh, arrestati eh, bit-torturi li huma suġġetti possibilment għal pina tal-mewt Għanna mux għed nitkelmu dwar repressjoni ta' dritti li għed jintaqa, nitkelmu dwar eh, l-vel popolari li ġi marraq fid-dem. Huwa veru li aħna ndaħlu l-klawżula tal-żommu l-ftejm nukleari, ma diplomazija tista' tagħmel ħafna, mhux fid-dialogu politiku, mhux biss mal-awtoritajiet tal-Iran, imma anke mal-oppożizzjoni. Milli meta jiġi l-moment li tista' titbiddel eh, is-sitwazzjoni fl-Iran, verament ikun hemm sitwazzjoni politika li hija eh, differenti fil-kwalità fejn liberalizmu, pluralizmu, libertà reliġjuż juża u Iran li mhux nukleari. Grazzi President. Mr. Wallace, one minute. Wallace, għal minuta. Grazie ħafna, President waqt li sanzjonijiet kontribwew ma nistawx xorta niġġustifikawhom. U l-istat uża eh, spara fuq il-folol un rridu nikkondannaw da. Irridu nikkondannaw anki l-użu tal-forza fil-Bolivja u fil-Ċile fejn ħafna nies li mitu u spiċaw il-ħabs. Irridu narfu wkoll li din risposta brutali hija mill-qwa minnaħa tal-Istati Uniti u ma jużaw din il-kwistjoni ta' dritti tal-bnidem bħala arma kontra l-Iran. Għet jgħajt li għanna nikkonsidraw l-istati il-dritti tal-bnidem fir relazzjonijiet anki maċina għalix dawna l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti rat il-pressjoni, l-ikbar pressjoni kontra l-Iran u qed u qed tikkawża dawn id-dimostrazzjonijiet. Dina mhix ħlif interferenza barranija. Inti ma taqbilx sur Borrell u wara kollox l-ambizjoni tal-Amerika hija propju kwella li timmina il-autorità tal-Istat tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Nilqa lil-ċittadini kollha t-Europa sa inkomplu diskussjoni u nisimgħu minn il-Viċi President Borrell. This exchange of views had... Dan l-iskambju ta' opinjoniet tana l-opportunità biex nittalmu iktar fuq din il-kwistjoni diffiċli illi hija relazzjoni mal-Iran. Nistan nizgurakom illi aħna illi ma nistawx ne, ma nekkondannawx dan id-destin ta' dawn l-luf ta' persuni involuti fil-protesta u nista' nikkonferma